Dear colleagues, I think that it is time to... Eżis kollegi, naħseb li wasal il-ħin biex nibdow. L-ewwel qabel kollox nixtieq nilqa il-kummissarju nominat għas-saħħa u s-sigurtà sikurezza tal-ikel, is-sur Vitenis Andriu Kajtis, u ngħaddi minnu fih issa biex nitkellem il-sin twelidi. Il-portafol tal-kummissarju nominat ikopri firxa wiesa ta' politiki u parti kbira tal-ħidmiet leġislattivi tal-Parlament. Il-Kumitat Envi impenjat ferm fil-protezzjoni tas-saħħa ta' ċittadini, għall-gwaljanza ta' trattament tal-pazjenti kollha tal-Ewropa u għal-livelli l-aktar għoljin tal-sikurezza tal-ikel fil-katina tal-ikel. Is-sur Andrew Kaitis huwa kirurgu kardjoloġiku kwalifikat kważi 20 sena fil-prassi medika fil-saħħa fil-Litwanja, kien Ministru tas-Saħħa mill-2012 l-2014, periodu fejn kien kopra wkoll il-Presidenza Litwana tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk għandu iktar minn 20 sena esperjenza parlamentari għax kien kopra rwoli ta' deputat għal sitt leġislaturi fil-Parlament Litwan. Kien President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej u mexxa wkoll id-delegazzjoni Litwana għal-Konvenzjoni fuq il-Futur tal-Ewropa. Palma tafu, dan ismiħ huwa organizzat mill-Kumitat tal-Ambjent bħala Kumitat Mexxej u mill-Kumitat Agri, Kumitat tal-Bidja bħala Kumitat Assoċjat. Ħajkonna total ta' 45 kelliema, sitta minnhom huma tal-Kumitat Agri. Nishtiq infakkar ukoll li skont il-linji gwida l-approvazzjoni tal-Kummissarji, il-Parlament il parlament jevalwa il-kummissarji nominati għabbażi tal-kompetenzi ġenerali tagħhom, tal-impenn Ewropew tagħhom u tal-indipendenza personali. Jiverifika wkoll l-arfin tal-portafoll tagħhom u anke l-kapaċitajiet tagħhom ta' komunikazzjoni. Qabel ismieħ il-kummissarju nominat ta' tweġiba bil-miktub għal mistoqsijiet bil-miktub li ressaqnilu Il-tweġibiet bl-Ingliż tqasmu lill-membri il-26 ta' settembru l-verżjonijiet lingwistiċi kollha l-oħra tqasmu il-bieraħ wara nofsinhar. Preferenza l-istruttura tad-dibattitu, il-kummissarju nominat ser ikun mistieden jagħmel stqarrija ta' ftuħ għal mhux iktar minn 10 minuti fil-bidu u mbagħad fit-tmiem il-laqa ikollu 5 minuti biex jagħmel stqarrija ta' luq. Wara l-introduzzjoni kun hemm ħin għal 45 mistoqsija tal-membri parlamentari Ewropej maqsuma ferba blokok. L-ewwel blok ħajkun mamul minn seba' mistoqsijiet iktar twal ta' 5 minuti bis-sistema ping-pong b'domandi mresqin minn rappreżentanti tal-gruppi politiċi. Bekk ikonna minuta l-mistoqsija, żewġ minuti għat weġiba, minuta l-mistoqsija supplementari u minuta għat weġiba supplementari. Imbagħad ikonna t-tieni round 26 domanda qasira 3 minuti kull wieħed imresqin mill-membri tal-Kumitat MV. F'dan il-każ ikonna minuta l-mistoqsija taftuħ u żewġ minuti għat-tweġiba. Imbagħad fit-tielet round ikonna il-mistoqsijiet tal-membri tal-Kumitat Agri, mistoqsijiet osra, u mbagħad nispiċċaw b'seba' mistoqsijiet osra min-naħa tal-membri tal-Kumitat Envi. Sabiex nirrispettaw il-ħenijiet u nispiċċaw is-smieħ fil-ħin ġala darba regolament jgħid il-smieħ irid idum kollox ma kollox tliet sigħat nixtieq nistieden il-membri kollha tal-kumitati u anke l-kummissarji nominati żommu mal-ħin. Ħajkun hemm 10 sekondi ta' tolleranza kull wieħed għal żewġ entitajiet. Mbagħad il-mikrofonu jintefa' jkun hemm asterisk jidher fuq l-iskrin tagħkom 10 sekondi qabel ma jintemm il-ħin tal-kelma u xorta waħda nista' nuża l-martell bħala president biex infakkarkom l ħin spiċċa. Nfakkarkom li l-interpretazzjoni hija disponibbli bi 23 il-sin u kulħadd jista' jitkellem bil-sin tiegħu dibattitu għam xandar b-streaming fuq l-internet fil-sit tal-Parlament Ewropa u dak li jkun jistaw kol jiddownloadja il-smiħ u l-interventi f'dan is-smiħ. Naddi l-mikrofonu minnu fih l-Kummissarju nominat Vitenis Andriu Kajtis għad l